Nitlobkom sabiex tieħdu foskom, sinjuri. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch zehn Tage nachdem. Eżis, kollegi, għaxartin wara Taifun ħajjan li laqat b'veloċità kbira il-territorju tal-Filippini vera naraw li ħalla riżultati drammatiċi u kolo ħafna waraj. Hemm ħafna nies li qasbis għandhom il madliwa wa tajjeb ix-xorb m'għandhom xejn xieklu u li ħajkollhom jorbqgħu jorqdu barra. Mingħajr l-ebda tip ta' shelter, aħna nafu li kien hemm xi ftit nies li għadhom esklużi kompletament mill-bqija tal-ċivilizzazzjoni u hemm taħwida u kaos ħieħ nafu illi aħna din niprovaw nienu kemm jista' jkun hemm ħafna nies li għadhom irrapportati mitlufa u aħna nafu li bħalissa qegħdin najnu kol kemm jista' jkun il-komunità tal-komunità internazzjonali ħalli nejnu lil dawn in-nies f'din is-sitwazzjoni ta' emerġenza u s li għadin verament fil-bżonn. Jina nittama illi Intom tiftakru wkoll li dawn in-nies qegħdin jiddependu mis solidarietà tagħna. Aħna diġà batna l-għajnuna umanitarja fl sessin diġà wedna għajnuna iktar pjanata fit-tul. Jiena naħseb illi minħabba din is-sitwazzjoni għandna nagħmlu ħafna iktar milja għamilna sissa. Hemm 11 miljun persuna li huma affettwati minn dan it-tajfun. Aħna nafu li n-numri huma drammatiċi ħafna 660.000 persuna tilfu id-dar tagħhom u eh, skont ir-Red Cross Ġermaniża qegħdin jingħad li il-22.000 persuna li hum għadhom ir-rapportatini issa u aħna qed naraw il-komunità internazzjonali da tgħidilna illi dan il-numru ħajbqa' jiżdied. Jiena nixtieq li fissem il-Parlament Ewropew ngħid li dawk in-nies li kienu affettwati li aħna Parlament Ewropew ħanibqgħu nagħmlu dak kollu li aħna nistgħu nagħmlu sabiex nkun nistgħu ngħinuhom jerġgħu jibnu l pajjiżhom Jiena naħseb li intom żgur illi taqblu miegħi, sinjuri, u li intom ukoll tixtiequ li aħna dejjem inżommu is-solidarjetà bejnietna u jiena nixtieq illi nitlobkom sabiex nżommu selezzjoni minuta. Ħasin dak. Grazie ħafna. Eżis kollegi, nishtiq nilqakom għawek u nishtiq nilqa fil-fat ħafna studenti minn 33 eh, pajis dawn qed jipparteċipaw fil-Euronest 2013 nilqakom eżis eh, studenti. Ilom jumejn